The hearing's about to begin. Kollegi, jekk hudu poskom għax daqta jibda ismiħ. Welcome Commissioner Designate Dimitris Abramopoulos. Nishti eh, nilqa il-Kummissarju nominat Dimitris Avramopoulos għal dan ismiħ fil-futur qarib, ġifiri iktar tard din il-ġemal, eh, kummissarju nominata, Senjura Jurova, tiġi eh, ħataqa wkoll taħt ismih kif ukoll eh, Sur Timmermans dwar l-istat ta' dritt. Imma illum ħansaqsu l-mistoqsijiet li l-Kummissarju nominat fuq il-migrazzjoni u l-affarijiet interni se jkun l-ewwel kummissarju li se jkollu l-migrazzjoni taħt il-portofol tiegħu naħseb kulħadd konxju ta' l-importanza ta' din il-kwistjoni ferm ċentrali. Skont annes 16 tar-regoli ta' proċeduri li fihom il-linji gwida Il-Parlament se jevalwa il-kummissarji nominati skont il-kompetenza ġenerali tagħhom il-impenn Ewropew kif ukoll l-indipendenza per individwali. Dana se jevalwa l-arfin tal-portofolli tagħhom prospettivi kif ukoll il-ħiliet komunikattivi tagħhom. Nixtieq infakkarkom li l-Parlament ressa eh, kwestjonarju ta' tejjija lill-kummissarju nominat bi żewġ mistoqsijiet komuni infasla mill-konferenza tal-Presidenzi u tliet mistoqsijiet speċifiċi imħejja mill-Kumitat Kumitat Libe. Il-Kummissarju nominat wieġeb bil-miktub għal kwistjonarju u t-tweġibiet ġew maqsuma lill membri fil-lingwi kollha. Id-debattitu ħajkun strutturat kif ġej, jekk jġobkom tridu tisimaw. Il-komissarju nominat huwa mistieden li jagħmel stqarrija bil-fom eh, taftuħ li ma jkunx jistajdu miktar minn 15-il minuta. Imbagħad se jkun hemm ħin għal 45 mistoqsija u tweġibiet mill-membri. Kull slot se jkun ta' 3 minuti, minuta l-mistoqsija u żewġ minuti għat tweġiba. L-ewwel round ta' mistoqsijiet dana ħajsir mir-rappreżentanti tal-gruppi politiċi politiċi umbat fl-ħar ta' smiħ il-Kummissarju nominat se jkollu 5 minuti sabiex jagħmel stqarrija ta' eh, luq. Ġidu tkunu konxji li jiena ħanżom vera strett mal-ħin sabiex naċċerta li l-ħin jiġi rispettat. Jekk ma jiġix jirrispettat imbagħad il- il-kellima tal-axar mux ħajkollhom bizzejet jinsa biex jisaqsu il-mistoqsijiet tagħhom għalhekk se naqta' il-mikrofonu se jkun hemm interpretazzjoni fi 23 lingwa għalhekk intkom tistgħu titkellmu bil-lingwa tagħkom. Ġidu żommu qudiem għajnejkom li l-interpretazzjoni qed tiġi provduta għalhekk jekk ħad titkellmu tridu titkellmu bil-mod. Id-dibattitu dana ħajkun live fuq l-internet tal-Parlament u se jkun ukoll possibbli li jkollkom aċċess għal reġistrazzjoni bil-video ta' dan is-smieħ fuq l-istess sit ftit jiena issa se ngħaddi il-mikrofonu lil kummissarju eh, nominat Avromopolis għal prezentazzjoni tiegħu għal 15-il minuta ngħaddilek il-mikrofonu. Uh, Chairman, President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Il-karta ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem qed tfakkarna li l-Unjoni imsejsa fuq il-valuri indiviżli eh, huma ta' libertà, ugwaljanza u solidarjetà. Din il-karta imsejsa fuq il-prinċipi ta' demokrazija u ovvjament l-istat ta' dritt u dinat poġġi l-individwu fil-qalba tal-attivitajiet taħab billi tistabilixxi ċ ċittadinanza tal-Unjoni u billi toħloq zona usa ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. Iktar mill-affarijiet l-oħra din il-karta tiddeskrivi xi tfisser l-Ewropa dwar xi xini u tiddefinixxi il-missjoni li għanna aħna qudiemna fil-migrazzjoni u affarijiet interni. Ir-realtà li aħna tnaqblu wiċna magħha e, hija ta' sfida u e, irridu nitkellmu li hija bil-maġġoranza l responsabiltajiet tagħna maqsuma u l-leġitimità wkoll tal-weda Ewropea. Ma nafx nistgħu ngħidu x'inhi r-realtà tal-lum il-ġurnata. Ambjent ġeopolitiku splussiv teddida ġdida ta' terrorizmu li jiddekjara l-intenzjoni sabiex tikkawża dannu l soċjetajiet tagħna ekonomija Ewropea li jadbati sabiex tirkupra mill-kriżi kontinent li qed jixjieħ fi dinja żagħżugħa demografikament u hemm iċ-ċittadini tagħna li Iktar ma jaddi żmien iktar mwet jaddu għall-estremizmu forom sofistikati ta' rejati li ma jafux bil-konfini, ma jarawhomx. U dizastri umanitarju kol fil-frontieri tagħna li huwa kontrast eh, enormi għal Eh, wirt tagħna morali, kulturali, politiku u aħna wkoll qed naftu wiċna ma' dissodisfazzjon li qed jizdiet fost ċittadini Ewropej tagħna. Rridu nkun ċar jiena mill bidunet it-tweġiba għal dawn l-isfidi miex eh, ġifiri Fortress Europe. L-istorja u eh, rietna li dawn is-swar iva huma hemmhekk sabiex nilqaw għal teddidiet esterni u mbagħad fl-aħħar saru s swar li qed iżommu bħala insir dawk li suppost kellhom iħarsu in-nies u mbagħad baqgħu iżolati imma l-izolazzjoni mhux parti mill-mandat tagħna. L-Ewropa tista' tamel il-frott biss jekk bl-enerġija tiffaċilita l-mobilità tal-idejat, il-prodotti u il-bnedmin. Is-segurtà mal hija l-pilastru huwa pilastru Di l missjoni tal-Kummissjoni vizavi il-migrazzjoni u l-affarijiet interni rridu aħna nejnu l-mobilta sabiex umbat siru l-atba lejn l-Europa li qed tikber mingħajr biżat. Irridu aħna nħarsu l-identità tal-Europa bħala żona fid-dinja tagħna li tiggarantixxi id-drittijiet fundamentali aħna rridu nimplementaw politika integrata mmarata għalli bekk nattiraw it-talent u il-ħaddima li kull stat membru għandu bżonn. Irridu u aħna naċċertaw li l-Ewropa se tappoġġa l-integrazzjoni mingħajr xkil tal-migranti fis-soċjetajiet tagħna u rridu wkoll nigarantixxu li r-reati u t-terrorizmu dawna jibqgħu barra mill-frontiera Ewropej u li jiġu miġġielda b'mod effettiv. Sinjuri, dwar il-migrazzjoni u l-affarijiet interni jekk aħna ma nimxux, naħd, ma naħdmux fl-imkien pala unjoni mela eh, musta nimxu xejn il-qoddim. Sa nibqaw ostakolati. Jekk niġi konfermat jiena sen serraħ fuqkom bħala l-Kumitat Libe Jiena gburi li jiena ġejt nominat bħala l-ewwel kummissarju għall-migrazzjoni. Dan huwa fatt li jissaħħaħ il-kumitat tal-impenn tal President Juncker u l-impenn tal-Kummissjoni sabiex tindirizza l isfidi ta' migrazzjoni aħna nabtu wiċna ma' numri li jett jolow għal persuni li jett ifittxu l-protezzjoni fil-frontieri tagħna. Pala l-Kummissjoni impenjata li tħares id-drittijiet universali hija responsabilità tal-Ewropa sabiex toffri il-protezzjoni l dawk il refugġati li jett jaħarbu mill-persekuzzjoni jew il-gwerer sabiex nħarsu id drittijiet ta' dawk li jett ifittxu l-azil u mod partikolari nħarsu il- drittijiet eh, u l ħajjiet tal-bnidem u l-non-rifulama u kol. Intkom pala l-Parlament Ewropew kontribuxxejtu b'mod konsiderevoli għat-twaqif ta' eh, sistema b'saqkita komuni Ewropea l-azil issa għanna għafas legali komprensiv u l-priorità tagħna ħatkun sabiex naċċertaw li l-istati membri kollha japplikaw dawn il-prinċipi b'mod uniformi. Iva, għat em xi joqsma addizzjonali li rridu niddiskutu b'mod partikolari l-possibilità li naħdmu lejn status uniformi li jibqa' validu fl-Unjoni kollha kemmi. U skont ir-riżultati tal-health check tas-sistema ta' Dublin, jiena se nanalizza passi possibli li nistgħu nieħdu fil-futur. Kuljum nisimmaw xi aħbar dwar il-wasla tal-migranti fl pratana u l-aħbar ta' persuni disprati li ta' spiss jibdew vjaġġi li xi kultant jispiċċaw nieqsa minħabba fihom. U kien hemm eżempju reċenti eh, li seħħ f'Ċipru aħna irridu nkatru il-ħila tagħna sabiex naħdmu fuq dawn il-kriżijiet ta' eżil u fl-istess kien aħna nappoġġaw lil dawk li qed jaqtu wiċċhom eh, ma' ħafna pressjoni minħabba l-wasla tal-migranti. Hemm bżonn ta' iktar solidarjetà u dan huwa possibbli biss jekk l-istati membri jafdaw lil xulxin u wkoll jieħdu il- tista' responsabilta tagħhom ukoll. Jiena konxju ukoll dwar il-fatt li il-maġġoranza tar-refuġati u dawk li għandhom bżonn il-ħarsien internazzjonali huma ospitati barra mill-Unjoni Ewropea minn pajjiżi li jiżviluppaw li jattabtu wiċċhom mal-isfidi tagħhom stess. Is-solidarjetà internazzjonali ma tistax tieqa fil-frontieri Ewropej. Fil-fema tiegħi l-Ewropa għandha bżonn tagħmel iktar sabiex tappoġġa lil dawk il-pajjiżi fir-reġjun fejn jiġu ħafna refuġati jew inkella ir-rotot fejn jaddu dawn ir-refuġati. Jiena sa naħdem mill-qrib flimkien mal-kollega tiegħi Viċi President Morgarini u il-Kummissarju responsabbli għall kwistjonijiet esterni sabiex noħloq politika iktar konġunta rifuġati u għal-migrazzjoni u fl-istess ħin jiena impenjat bisħiħ sabiex nħeġġeġ l-istati membri sabiex jospitaw iktar refuġati minn ġejjin minn pajjiżi terzi resettlement tar-refuġati huwa għat tangibli ta' ġenerozità ta' solidarjetà vizavi il-pajjiżi terzi li qed jospitaw popolazzjoni vera kbar ta' refugjati L-Unjoni Ewropea trid tħares eh, dawk li jedin fil-bżonn imma fl-istess ħin tista' tkun kredibbli biss jekk taħdem fuq il-migrazzjoni irregolari bħal sin totali ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dana jinkludi u koll li dawk l-applikanti rifjutati jiġu trattati bi ritorni effiċjenti u ta' malajr. Il-priorità għandha tingħata lil ritorn volontarju mejjun u mbagħad ir-reintegrazzjoni wkoll fil-pajjiżi minn fejn ġejjin din l-għajnuna trid tiġi msaħħa. Hawnhekk ukoll għandna bżonn li nsaħħu l-kooperazzjoni tagħna ma' pajjiżi ta' oriġini, pajjiżi ta' transitu kif ukoll ma' organizzazzjoni internazzjonali u mhux governmentali. Approċ komprensiv jinkludi u kol ovvjament il-possibilta biex u kol umbat jitlu fl-Unjoni Ewropea. Aħna irridu n-massimizzaw il-benefiċi tal-mobilta internazzjonali, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni. L-Europa parti eh, minn dinja globalizzata bi ħafna konnessjonijiet fejn il-mobilta hija mistennija li tizdiet. Aħna rridu nevalwaw il ħtiġi ta' soq ta' xogħol Ewropo u rridu nidentifikaw fejn hemm nuqqas ta' ħiliet fi setturi partikolari. Il-kompetizzjoni internazzjonali għal dawn il-ħiliet ta' livell oli diġa' vera intensiva imma l-Ewropa eh, diġa' għandha il-nies li qed jaħdmu fi setturi oħrajn. Jena nishtiq li Ninvolvi ruħi fid-dialogu regolari ma l-imsiħba kollha relevanti u l-partijiet interessanti kollha eh, interessati il-Stati membri il-negozji differenti u l-partijiet interessati. Jiena naħseb li fuq pjattaforma Ewropea b'koordinazzjoni ta' dan il-dialogu dan dinaħat tkun vera utli l-ewwel ftit snin ta' implementazzjoni ta' direttiva Blue Card uraw li Iva huwa minnu hemm ħafna nuqqasijiet għalhekk il-President elett Juncker saħħa li ħajjati attenzjoni mill-bidu eh, fuq dawn u għamel dan fil-lini gwida politiċi tijaw. Jiena u kol sena ċerta li il-negozjati fuq direttiva fuq l-studenti u riċerkaturi jiġi konklus fl-2015 dwar Schengen. Iva, Schengen fost l-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea u rridu aħna nżommu in-nuqqas jew l-assenza ta' kontrolli fil-frontieri esterni. Prikondizzjoni sabiex ma jkunx hemm dawn il-kontrolli fil frontiri li jkollna kontrolli eh, effiċenti fuq il-frontiera esterna mingħajr ma namlu jew noħol u Fortress Europe. Europa bl-iswar u il-ħila ta' Frontex trid tintuża 100% sabiex naċertaw li jkollna solidarjetà Ewropea imma l-odda li janna U ma bizzejiet il-Kommissjoni, il-Parlament Ewropew u il-Kunsill għandhom jiftħu dibattitu fuq il izvilupp fuq medda twila ta' żmien ta' Frontex u il-bżonn li noħol u Eh, sistema propja ta' gwardjani fuq il-frontiera. il immigrazzjoni u l-kontrabandu fuq dawn il-frontieri qed jiżdiedu għalhekk il-ħila tagħna ta' tweġiba għandha tiġi msaħħa sabiex nindirizzaw b'mod holistiku din il-problema kollha kemmi. Il-ġestjoni effiċjenza tal- kontrolli fuq il-frontiera dana jitlobna sabiex nibnu u eh, nkatru l-teknoloġija moderna rridu nużaw ħafna iktar il- daw din it-teknoloġija moderna il-ġlida kontra il-kontrabandu tan-nies tibqa' priorità aħna irridu um, ehm, inresu l-qorti lil dawk li jisfruttaw in-nies u it-traffikar tibta' il-sir modern u aħna rridu niġġieldu kontra dan it-traffikar ukoll qed nitkellmu dwar ġlieda kontra l-kriminalità organizzata kemm fl-Unjona kif ukoll fuq livell dinji. Irrid tweġiba trid tkun dinjija ċittadini qed jitolbuna sabiex nħarsuwa minħabba t-teddida li għet uħossu li teżisti fi zminiet ta' konflet eh, fil-pajizi ġerin u t teddidiet eh, mill-ġellida barrani jarridu nġildu ħafna ħjar kontra terrorizmu l kriminalità organizzata. Il-kriminalità li t-vjaġġa fl-Europa kollha u timmina l-ekonomija tagħna. Għandna bżonn li jkollna affas aġġornat ta' azzjoni Ewropea sabiex inħarsu drittijiet fundamentali u sinerġiji aħjar ma' azzjoni esterna, azzjonijiet kontra ċibra kriminalità tagħmilha iktar faċli għaċ-ċittadini u n-negozji sabiex jużaw dawn is-servizzi u azzjoni kontra pereżempju traffikar ta' drogi jew il-korruzzjoni se tippermetta n-negozju l-industrija sabiex jibbenefikaw ħafna iktar minn suq intern u jevit u ukoll telf għal budgets pubbliċi. Membri onorevoli, iżamma ta' data strument ta' sigurta li jieġi diskuss ħafna issa għanna sentenza mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizja se jkollna bżonn neżaminaw l-aħjar għażliet għal mod kif nistgħu nimxu l qoddim billi nħarsu bisħieħ il-prinċipi li għadin fis-sentenza b'mod partikolari il-prinċipju ta' proporzjonalità u dritt għal-ħarsin ta' data personali u drittijiet fundamentali l-oħra li nafu dwarhom. Il-ġajiet reċenti fl-Ewropa u l-lin u rawna li aħna naftu wiċna ma' t-dida ġdida ta' terrorizmu. R-rwol tal-Unjoni Ewropea u li eh, tejn li l-istati membri sabiex t-ġilet kontra dawn it-teddidiet. Irridu naħdmu b'mod partikolari fuq il-prevenzjoni billi nġidu radikalizzazzjoni u nindirizzaw l-eruq taħħam u eh, u koll finanzjament ta' terroristi. U f'dan il-qasam eh, għatem ħafna lok ġifiri għatta titjib. Sinjuri, membri tal-Parlament Ewropew, jiena għandi l-intenzjoni nikopra mill-qrib ma'kom sabiex niksbu riżultati speċifiċi u tangibli il-politika tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-migrazzjoni u l-affarijiet interni. Jekk aħna nixtiequ li dawn il-politiċi jkollhom suċċess irridu aħna niffukaw fuq dawn dawk oqsma fejn nistgħu naħdmu flimkien ħalli bekk nistgħu vera nagħmlu differenza u ħalli jkun hemm konformità ma' drittijiet fundamentali. Jekk niġi konfermat jiena se naħdem mal-President intqelet sabiex infaslu l-linni gwida meħtieġa waqt il-mandat tijaj jena se naħdem mill-qrib mal-kollega tijaj viċi prezident u ħanaħdem u kol ma' membri oħra tal-kummissjoni. Pala l-kummissarju jena se naħdem fuq l-affarijiet li hija duna ġifiri u li nħarsu l-valuri tal-Unjoni u l-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem u li noħol u politika Ewropea trasparenti ma nixuqux li ċittadini dawna jispiċaw taħt eh, xi ġbiki burokratiċi jridu aħna nadmu fuq il-sfidi li għanna u d-dimna flimkien nistow aħna ikolna suċċess eh, u naħdmu fuq il-mandat li ċittadini Ewropej tagħna rridu li dan ikun spazju għat-tama u għall-prosperità ta' ċittadini kollha tagħna dan huwa obbligu morali għalina l-kol. Grazzi ħafna. Thank you, Commissioner Designate. Grazzi, Kummissarju nominat, għall-istqarrija tiegħek ta' ftuħ. Inti biss xi ftit il-ħin tiegħek imma Jiena eh, Iva, mbagħad forsi se naqqas dan il-ħin mill-isqarrija tiegħek tal-aħħar. Issa nixtieq niftaħ l-ewwel round ta' mistoqsijiet mill-koordinaturi tal-gruppi politiċi u r-rappreżentati wkoll tal-membri mhux affiljati u niftħu din is-sessjoni bi mistoqsija mill-viċi koordinatur tal-PPE il-Sinjura Roberta Mezzola. L-immigrazzjoni irregolari u l-azil huma issues Ewropej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 kif taħdem l-allokazzjoni mill ġid Sfortunatament il-Kommissarju ġi interrott. Il-President jgħid se nkompli eh, ninterrompi jekk naqbż il-ħin. L-arloċ mhux jaħdem tajjeb jgħid il-President u Kommissarju ma tkellimx għal nofsija fil-fatt trid tidra fil-Komitat Libe maħna naqabru tali fejn jiġi l-ħin. Robert Tante biss bif fil-tit mux kif qed jgħid l arloġ però. Mistoqsija ta' minuta issa? Tista' titkellem għal kemm trid eh, għaliex l-arloġġ jidher li x'għadem tajjeb ngħaddu għal mistoqsija minn tal-SND Sura Sur Avramopoulos, inti tkellimt fuq eh,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 Thank you, Commissioner Designate. The next question is from the ECR coordinator, Mr. Timothy Kirkhope. L-Honorable Kirkhope, jek jożbu. Zewċ mistoqsijiet. Il-Komissjoni x'se tagħmel sabiex tindirizza fallimenti eh, f'dak x'aqsam applikazzjonijiet minn persuni qed ifittru l-ażil, kwistjoni li qajjimna diversi drabi. Kif il-Kommissjoni se tagħmel tagħmel dan ha' tiżgura li n-nies vulnerabbli u tfal qed jivveġaw madwar l pejġu mħarsa. Anka t-teddida ta' ISIS hija reali imminenti għas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Il-Komissarju nominat se jiżgura li sistema PNR kif appoġġata minn mexxejja tal-Unjoni Ewropea tkun priorità għal mandat li ġej.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 Fissem il-grupp l-Alde, il-Senjura Vistrom. Grazie, President. Sur Kommissarju nominat, wara il-dizastru tal-Lampedusa sena ilu fej mijiet tilfu ħajjithom, kapijiet ta' stat malajr deploraw il-traġedja għalum bżon namlu ktar sabġin salvaw l-ħajjiet. Dawn il-klim għadhom klim firħa billi din is-sena ġa 3000 persuna mietu fil-Mediterran. Dan meta mqabbel ma' 600 sena l-oħra. Billi m'hemmx mezzi legali sabiex eh, eh, Sim, billi jem mezz legali sabiex natu personi għazil, il-traffikar ħaj kompli. Traffikant se kompli għamlu flow, so l eh, individu se komplu jitilfu ħajitom. L-unika mod kif niproċedu u li konna regoli siguri għal min tfittex la zejza biex nevitaw il-traġedi. Pal l-ewel komissarju għal l-immigrazzjoni l-est tressaq proposti sabiex nistabilixu eh, ratot siguri u legali għal min tfittex la fl-Unjoni illum 14 stat membru biss qed jimplementaw programmi ta' resettlement x'passi sertiħu sabiex issaħħaħ il-politika ta'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 Eh, kwistjoniet umanitarji u President, eh, dispiċini man l-istituzzjoni taħin għaddu sal Revali Ernst fissem il-grupp GUNGL. Grazzi ħafna, nixtieq li nerġa' nitkellem fuq il-protezzjoni tal-informazzjoni, data protection u l ħazna tal-informazzjoni. Jiena nixtieq nitkellem minnħabba il rapport li kien ħareġ fuq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 l-istrumenti li għanna dispozizjoni tagħna sabiex aħna niġġieldu kontra terrorizmu u għatti bħal daw ta' spinaċ u anka fuq il-ftehim ta' Swift ħadd sospendu Issa fuq il-PNR aħna konna e, kien hemm proposta li konna direttiva fuq il-PNR. Intom ħat tibqgħu għaddejn bil-proposta jew nkella ħataraw jekk din il-proposta x'ħataqbel mar-rispett ta' drittijiet tal bnidem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 il-koordinatur issas għal-grupp tal-ħodor, Sinra Rudi Sargentini. Grazzi fil-risposta tiegħek bil-miktub għat li għandna bżonn toroq legali għal-kategorija ta' ħaddiema li qed jippruvaw jessu fl-Ewropa. Aħna l-grupp tal-ħodor nidkost nisimgħu dan, dan isalva l-ħajjiet għal dawk li qed għaliex min jaqsam il-teran iġor miegħu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 tkellim dwar inizjattiva minnaħa tal-President tal-Komitat ta'kom fuq ħadima staġjonali proposta tajba ma mill proposti fuq riċerkaturi u studenti. U se niprovaw eh, nadutaw dan malla kemm jista' jkun sistema ta' blue card għal ħaddiema bħiliet eh, għolja fl-Ewropa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 għad tal-bniedem u d-drittijiet tal-familjari li semmejt inti. L-Ewropa hija bbażata u mbniet fuq prinċipji bażiċi u għalhekk qegħdin hawnhekk illum irrispettivament mill-partit tagħna. Għanna billi nażmu għal bażi ta' libertà, demokrazija u rispett ta' drittijiet tal-bniedem bżonn nimplementaw dawn id-drittijiet kollimkien mingħajr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 nisfruttaw id-disprament ta' l-immigranti u nofru ta' sew alternativa legali. Grazzi ta' mistoqsija tijak. Pero titlobnix illi nitkellem fuq politika nazzjonali ta' pajjiż illi jiena naftajjeb.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 jisawa suċċess li għanna dal kurituri legali, ma rridu għafas legali, rridu noħolqu leġizlazzjoni Ewropea fuq dan. Jina deskrivejt dan eh, eh, x-rapprezenta u eh, il-pakket il-ġdijt ser jitwal fisseħ f'ġunju li ġej u għandu jkun implementat mod orizzontali fil-pajjiżi kollha mingħajr eċċezzjoni. U jekk tikkonfermawni,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 Meta nkonna sal għall-akwa bitċa jkolli nieqaf kull darba. Okay, finally in this ride. Tajjeb, mela issa għanna mistoqsija minnaħa tar-rappreżentant rappresentant ta' non-attaċ ta' Sur Fontana, Lorenzo Fontana. Grazie ħafna, Sur President. Żewġ mistoqsijiet l-ewwel net fuq l-operazzjoni Mare Nostrum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 aħna qegħdin naraw li kien hemm inqas li telef nies illi marru Sirja u f'pajjiżi oħra sabiex jiġġieldu u li kienu Ewropej. X'se nagħmlu issa f'dawn fil kasta ta' dawn in-nies ħanneħu l ta' dinanza ħankaċċuhom il-pajjiżi ħaresquhom qudiem il-qorti minħabba li dawn huma nies li m'għandhomx iċċirkulaw b'mod ħieras fit-territorju Ewropew. Nirringrazzja. Eh, eh, grazie, signor Fontana. Parabota nas bokxi gnabdu tal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 għanda tibqa miexjar u d-diemna fil-li intom pala parlament għandkom il-rizervi ta'kom fuq din l inizjativa u jena ħan jisom kolla kemmuma, tinkwetawx. Naturalment, apparti minn hekk, jena naħseb li għanna nevitaw illi nerġaw nirrepetu dak illi ġara qabel u bis-sospensjoni tas-sistema tas-sis. Grazzi ħafna issa Cecil Kengi.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 illi kunem dan il-pjan ta' azzjoni organiku ħallibbek aħna nkunu nistaw e, naħar naħarsu drittijiet ta' dawk il-nis li huma immigranti illegali illi jixtiequ jidħlu fit-territorju Ewropew. Nirringrazzjak.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 jiena nittama illi ħankun nistgħu nilqu ċertu riżultati konkreti. dawn ir-riżultati għandhom waslulna għal qafas legali tal-immigrazzjoni. Ħalibek aħna nkunu nistgħu nilħu affarijiet li diġà ħaddieħor minħabba li għandna diġà politika ta' immigrazzjoni ta' suċċess f'ċertu pajjiżi bħal pereżempju fl-Awstralja, fil-Kanada, għandna nistudjaw is-sistema ta' immigrazzjoni legali li għandhom dar il-pajjiżi u jiena naf li kull darba li huma jkollhom bżonn ta' ħaddiema f'settur partikolari huma jitolbu lill pajjiżi l-oħrajn li jibatu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 pajizi terzi mit-tila dinja din mhix ħassir iktar faċ minħabba il-problemi li aħna għandna u l-pressjoni tal-immigrazzjoni dejjem meta tiżdied li niftu il-kanal tal-immigrazzjoni legali e kif qed ikun propost ma nsibx li ħansolvu permezz ta' din il-mossa il-problema ewlenija. Jiena naħseb li hawnhekk qegħdin ngħidu lill-immigranti sabiex jiġu fl-Ewropa u iżda aħna għandna ċertu responsabilità lehom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 il-tweġibit tijak għal-kwestjonarju li nisimak għal-madwar sija li l-ek titkellem għet nara illi inti familjari mal-kwistjonijiet illi jissemmew mill-kollegi u dan rajn iħbitċar fit tweġibit tijak illi tajtom lill-kollegi pero jiena ma smajtekx issemmi lil minuri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 Jiena nixtieq ngħidilkom milli jiena vera għandi għal qalbi dan is-suġġett, ir-raġuni għalfejn ma semmejtux dan il-punt għalissa huwa minħabba li aħna konna edin jien kontet nistenna illi saqsuni mistoqsija dwar dan il-punt minn xi ħadd illi tant iħoss għatfal bħali. Jiena blakpoċ tagħkom u bl-idejat li intom ħadd ipprovduli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 Iżda jiena mħasba fuq il-fatt li aħna madniex nifukaw fuq id-drittijiet tal-bniedem, qed tnifukaw iktar fuq il-ġlida kontra il-kriminalità. il kriminalità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 Grazzi ħafna. Nishtiq illi najdirkom illi naturalment wara dan il-punt beħsibni inkompli u insaħħaħ l-istrateġija tal-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 Inti ma taħsibx li dinaħa tkun soluzzjoni li tista' taħdem fil-prattika? Grazzi. Dwar it-tieni mistoqsija tiegħek, Sinjura Kellem, Ntenni ruħi għawnek, u se kolli ntenni ruħi minn ħina liħor, xemxi kwestjonijiet li għet jitqajmu kemm il-darba il-pakket tal-azil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 riżultati. Għalhekk irridu nagħtu priorità li l-salvataċ tal-ħajja tal-bnedmin għanna l-istatistika u ma minix li jirreflettu kemm kbira l-problema għax xi nies hemm xi nies li mhux qed jinstabu irridu aħna nħarsu l ħajja u d-dinjità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 et jitlu ħafna nies minnhom. Pajjiżek stess, Frontex mhux qed tagħmel xogħla mod xira hemm min qed jaddi illegalment eh, mill-frontiera hemm eh, il-ġellida mis-Sirja u minn pajjiżi oħra għandna minuri mhux akkampanjati li għandhom bżonn in-nies li jieħdu ħsiebhom għalhekk irrid ikollna l-gwardjani fuq il-fruntiera u sanzjonijiet fuq dak il-pajjiż li qed jitħallew in-nies jaddu bla doċċ u għanna bżon u koll li manħedġux it-traffikanti mis-Sirja u postijiet oħra nies li jisfruttaw il-migranti illegali. L-Svezja l-Svezja għandi kolla l-inqas numru ta' migranti minħabba l-pozizjoni ġeografika maħna liktar li nieħdu. Inti taċċerta li tnaqqas ħatnaqqas il-pull factor li l-Konvenzjoni ta' Dublin ħataħdem b'mod xira. Grazzi ħafna. Niskuża ruħi ma kompress li dejjem nibda mill-aħħar punt imma l-iktar punt li niftakar jiena ma inti tkellim dwar l iżvezja li hija tesperjenza mowġa li qed tiżdied ta' immigrazzjoni. Ħames snin ilu il-pajjiżi tat tramuntana tal-Ewropa ħasbu li l-migrazzjoni illegali kienet problema tan nofsinhar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 meta persuna tasal legalment, meta persuna tkun migrant legali, għanda tkun tista tivvjaġġa fej trit fl-Europa u jiena diġa għettilkom u intkom taqblu għax diġa, diġa diskutejtuħ dan il-punt li xie punti ta' Dublin għandhom bżon jiġu rieveduti. Jiena mux etnajt li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 inti ma tajċ lill-poplu Grek, inti ma implementajċ il-sentenza fuq il-Konsil tal-Istat dwar iż-żidiet tal-salari tal-Uffiċċju tal-Forzi Armati, inti temmen li Dublin 2 rrit jiġi revokat peress li dana aħoloq situazzjoni ferm terribli għal dawk il-pajjiżi li qed jilqgħu ħafna migranti. Inti taħseb li aħna se nikkonvinċu li l-imsieħba tagħna Ewropej li l-numru terribli ta' migranti tibta bomba li daqs se isploda u mbagħad ta jisplodew il-valuri tagħna. Il-kumissarju nominat, inti tkellimt dwar politika domestika, aħna nafu eh,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 din fil-Kostituzzjoni tagħna ferm moderna kif inti samet pala uffiċjal. Issa il-mod kif inti irnexxielek torbot Dublin mal- kwistjonijiet interni tagħna fil-Greċja ma sajx nifhem jiena dawn huma żewġ kwistjonijiet separati. Okay, thank you. Uh, Mr. Commissioner, having Signora Barbara Kudrika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 se tkun l-sfeda ta' skeda ta' żmien għall-azzjoni tal-Kummissjoni sabiex narmonizzaw fuq iż-żamma tad-dejta fl-Unjoni Ewropea jekk inżommu dim għajnejna il-ħtieġa li nżommu il-bilanċ bejn l-obbligu tagħna sabiex naċertaw li kien hemm il-ħarsien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 jena lest li inħares il-parlament e kif jena tlabt il-rispet meta kont membru tal-parlament Grek. Grazzi ħafna. Miltiadis eh, Kirkos, melent jitzilna li solidarjetà xi tkun reali vizavi l-immigranti fost sati membri kollha. Inti tista' tgħidilna x'inhuma l-pjaminijiet tiegħek l refulma u resettlement inti tista tgħidilna li jekk għannix neżaminaw il talbiet tal-azil fil-konsolati tal pajis terzi għax b'dan il-mod nkun qed inħarsu l ħajjit tal-bniedem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 ġifiri e- li mux qed l lura dawn l-immigranti dina tista' tkun ukoll issir mal-kooperazzjoni mal-aġenziji u x'in l-opinjoni tiegħek dwar pajjiżi individwali li jiffirmaw ftehimiet ma' pajjiżi partikolari fuq e, ir-ritorn u li l-Unjoni toqgħod lura minn dawn jew weda lura. Grazzi ħafna Sinjora Stevens dwar il-Marok kif diġa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 Kif taf inti stess ġifri kellna ftejmi ta' rimissjoni ma' pajjiżi oħra, aħna qed insegu l-implementazzjoni tagħhom. Naraw x'qed isir. Reċentament jiena iltqajt mal-kollegi li kienu qed jadmu fi DG1 u huma oġġettivi u professjonali fil-pariri li jagħtu. Sedati il-użajmi Gospodin Avramopoulos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 namlu progress fuq parti ta' din il-kwistjoni għanna proposta u koll fuq l-istudenti u l ċerkaturi l inizjattiva Blue Card diġada fis-seħħ imma irridu naraw blima mod nistgħu nwessaw l-ambitu ta' sabiex iġifiri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 huma il-pajjiżi fin nofsinhar tal-Ewropa li jaħtiġu iktar solidarieta imma kif diġà smajna mill-kollega tiegħek mill-Iżvezja mhix biss problema ta' nofsinhar tal-Ewropa ma hija problema l-Unjoni kollha kemm hija, merit ikun hemm solidarjetà fost l-istati membri, ħadd ma jaf x'se jkun il-futur, forsi hemm xi oħrajn li eh, se jkollhom bżonn is-solidarjetà tagħna. Ta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 trattatat fuq il-ħidma tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, eh, grazie, signora Spinelli. Grazie, signora Spinelli. Xtaqt nibda bil-kwistjoni tal-azil. Nirrepeti. Il-ġanna qafas, pakket tal-azil, illi ġie adottat u dan se jidħol fis-seħ f'Ġunju illi ġej. Għal daqstan nasib dan iwieġeb il-mistoqsija tiegħek. Inti wkoll tkellim dwar il- eh, ċentri għamilna, ti semmejtu tuħajt, għatli waħajt fil-Tramontana tal-Greċja. Infakrek li dan huwa l-mod kif konna naħmu, kif kendimna dak iż-żmien.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 tal-impenn qawwi tagħna illi nirrispettaw dinjeta u l-aktar gruppi vulnerabbli illi jfittxu eh, ġejjin aħjar fl-Ewropa. Grazzi, Aziz eh, Komissarju, eh, nominat, naprezza il klimtijak fuq il-direttiva zamma ta' data, specialment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 niskuza ruħi, pero di rajta fil-gazzetta, ma nafx il fil-mija kollet, l-Union qalet ma tistax tirtira id-direttiva fil-PNR, ġanna bżonna ħna para pala piloti. Għal daqstan tanna nsibu il-mezz eh, eh, ideali. Il-koll naqblu li għanna nikkooperaw sabiex ma morrux li l-in mill-prinċipju fundamentali l-ewwel bażi tas-sentenza tal-qorti. Din se tkun eh, dan se jkun segwi dan għal-passi li jmiss, ġifieri is-sentenza tal-qorti. Signor Atkinson, iwa, nittama li eh, nitkellem ċar bizzet għax għandin influenza. Il-gvern tija jankazar għalej sabiex jara l-krizi tal-immigranti fej waslet, il-ġina jina mort il ġemal l-oħra li eh, Eh, zort il-zona. Il-programmija joffri 12 miljon lira l-Oland li jmor fil deficit tal-gvern mux l immigranti ta' Kale. Is-sur Minjone għalli ma kienx impressjonant bil-offerta ta' s-sur. Cameron ma jafsemmel bil-flus. Jiena kelli laqa u stedintu sabiex jiltaqa' mal-UKIP e u forsi jista' jkollna eh, l-ewwel ċaqli lejn il jukib e li ma eh, pjanijiet għandu l-Kommissarju sabiex għadda f'Kalej jibgħat l-immigranti lura eh, pajjiżhom u nwaqfu traffikar tal-mnedmin jikkontribwixxi għal misax il-biljon dollari u nofs fondi u ovvjament il-movement ħieles tal-persuni għal ikbar problema hawnhekk. Grazie signor Atkinson. Naqbel anka ma tħassib tiegħek, Sinjura Atkinson. Tix kon tafx namlu fuq traffikar tal-bnedmin u dawk kollha illi jirbħu minn situazzjoni bħal din. U li b'mod l-aktar ċar jisfruttaw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 ħidma kif xilqa ta' infurzar eh, anka tal-liġa li xil-koll nafu illi din hija waħda mill-akbar teddi li rridu niffaċċjaw. Iva, dak li rajt f'kale hija xi ħaġa illi kulħadd jiffaċċa f'kale mill-Italja l-Franza, mill-Italja l-Greċja, Malta, kollim kien. Għal daqstant,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 Sur Avramopoulos, let's mistoqsit fuq Schengen, l-ewwel xi mistoqsija. 60% ta' ċittadini Ewropej iħarsu lejn il-movement ħieles pal-iktar ħaġa pożittiva mill-50 sena ta' integrazzjoni Ewropea. Madanakollu, il-proġett Ewropew jinsab taħt pressjoni u partiti radikali qed jopponu il-movement ħieles fih innifsu. Blimma mod il-preservazzjoni tal-movement ħieles fil-żona Schengen se jkun priorità fil-mandat tiegħek it-tienet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 xtajt fuq il eh, dak l-qazzarti tal-auditori fuq sisnejn u xitajt fuq proġett li dam ħa sitt snin mill-suppost u li sewat minn darbit aktar minn dak i pjanat? Grazzi. Xtaqt nibda għal darbohra? mill-aħħar element ta' mistoqsija tiegħek. Schengen u kontroll. Din hija lezzjoni tajba illi rridu nisiltu u li għandna nimplementaw ukoll fuq is sistema Smart Borders. Għandna nevitaw li nof żejjed u iktar ma niformaru iktar qed nifhem l-importanza tal-qorti tal-awdituri. Issa,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 fuq direttiva fuq eh, ħadliema staġjonali, pereżempju, se jsir ah, din ma ġietx eh, implementata b'mod uniformi fl-Unjoni kollha. Iva, il-kommenti tiegħek kienu eh, foqtom ħafna. Inti tkellim dwar l-sqarija tal-ġuzzuni tiegħi u għadt li nieħu l-impenn li mexxi l-qudiem politika illi twassalna għal set ta' regoli għal immigrazzjoni legali. Naħseb illi inti taqbel miegħi. Meta ngħid illi sfortunatament jina l-koll il-popolazzjoni Ewropea qiegħda xieħ u migrazzjoni legali tista' istatejna Tista' istatejna li x'għandna kwistjoni demografika, eh, rridu biex jewle, u eh, hemm bżonn il-kompetittività viżavi pajjiżi oħrajn Awstralja, l-Kanada, l-Istati Uniti. Għanna din il-liġi ġdida, li se tiġi implementata dal-waqt. U hemm bżonn nerġa' ntenni illi għandna jkollna approċċ aktar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 U ehm, e, x'taħseb ukoll anke fuq il-ninsara u kristjani li huma persegwitati, grazzi. Sassi se Grazzi. xisija ilu esprimejt l-opinjoni tijaj u għet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 u toħloq possibiltajiet legali eh, sabiex qed japplika. Ma nafx t-deċidi l-Ewropa b'mod ġenerali, ma naħseb dan jgħin il-politika tagħna ta' migrazzjoni eh, b'mod serju ħafna. Mis-soqsija 27, Mr. Louis Michel, grazzi. Komissari nominat, inti għat li trid tiġġielet terrorizmu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 Kummissarju nominat l-artiklu 15 ta' direttiva 115/2/2008 tal-Unjoni Ewropea tajt li l-perjodu massimu ta' detenzjoni għall-immigranti illegali għandu mikun ta' 18 xar. Issa, permezz tal-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 tal-fatt li rrid jibqa' b'mod obbligatorju jinżamm f'detenzjoni mingħajr terminu partikolari ta' meta ħadd intem din id-detenzjoni. Inti x'taħseb fuq dawn ir-regoli ġodda li kienu proposti fir-regoli eh, tal-Greċja? U intom allura hekk besibkom tagħmlu anke fil-Kummissjoni? Grazzi ħafna, Sur Hrisogonos. Ma naħsibx li pajjiżi oħrajn ħaj adottaw b'mod entużjast dawn dawn miżuri li qed issemma inti. Inti tkellimt dwar il-Greċja. Ħanibda billi ngħidlek illi jekk intom minħata l-Parlament Ewropew ħad tikkonfermaw in-nomina tiegħi, jiena mhux ħankun Ministru fis-sem il-Greċja. Sissa ekkatni Ministru tal-Greċja. Iżda jiena minix qed nidaraw qudiemkom sabiex niddefendi l-politika tal-Gvern Grieg. Jiena nixtieq niċċaralkom billi detenzjoni l-iktar minn 18 xahar hija xaġa mhix aċċettabbli, iżda aħna qegħdin naraw ukoll fil-Greċja qed jingħati l-opinjoni tal-Kunsillier Grigi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 kien marruf mill-qorti ta' drittijiet tal-bniedem jiena naħseb li aħna rridu nagħtu daqsxejn iktar dawl fuq dak illi ġara u dak illi huma responsabbli għal dan ir-reti kriminali rridu jitressu quddiem il-qorti. Kif tista' tiġġieled kontra l-fatti li hemm nies illi ma tistax eh, tmissom minħabba l-pożizzjoni tagħhom. Kif nistgħu niżguraw l-istati membri jassumu responsabiltajiet tagħhom? dwar il-parteċipazzjoni li qed ikollhom fit-tortura mis-CIA. Intom inti beħsibek li tagħmel follow-up għal rapport il ħarġ mill-Parlament Ewropew u jekk u hekk kif beħsibek tagħmel dan il-follow-up? Kif beħsibek tgħin lill-Istati Membri sabiex ikomplu għaddejjin bl-inkjesti dettaljati tal-allegazzjoni ta' tortura u kollha u ta' trattament degradanti illi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 dwar dawn il-kwistjonijiet jiena wkoll ħana ġixxi bħala gwardjan tad-dinjità tal-bniedem u din eh, fuq hekk propju fuq dan il-valur jina ħana istruzzjonijiet lis servizzi tiegħi u jekk naħseb li jkun uh,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 tasal għal distribuzzjoni responsabli u ugwali. Nishtiq insaqsik mistoqsija personali. Hemm ritrat li kienet jider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 ħtiġijiet jixtieq jiffoka fuqhom. Issa jekk aħna jkollna proġetti ta' migrazzjoni legali, din tista' tenna sabiex aħna jkollna prioritajiet komuni. Grazzi. Grazzi ħafna. Iva, nirringrazzjak ħafna, Sur President, Aziz Kummissarju nominat, aħna tkellemna ħafna fuq is-subijiet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 waħda mill-unika drabi fħajti fejn verament kont qed vera ma kienx faċli li aħna insibu imsieħeb fil-Libja li jista' jenna sabiex aħna nifirmaw din l-isħubija u anke ġdida kontra traffikar hija importanti. Issa inti tkellem tanka fuq trasparenza f'dawn il-kwistjonijiet kollha tal-finanzjament, responsabilità, trasparenza, aħna dejjem ħanifukaw fuq dawn il punt Il-kumitat ta'kom ta ħajsaqsi sabiex aħna nantukom rapporti dwar aħna xeddin namlu kifet nonfuq il-fondi għad dispozizjoni tagħna u xaħna qegħdin gwadanjaw bil-fondi li għadin nimplementaw n-nużaw. Aħna għanna pjantazzjoni, pjantazzjoni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 Kenna seba programmi differenti, tlieta minnhom kienu fil-Mediterran, tlieta minnhom fi Spanja,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 lil Frontex sabiex issir awtorità għal ħarsin tal-frontieri fl-istess ħin jkollu eh, ukoll il-kompitu li jisalvaw il-ħajjiet ta' nies li jkunu f'diffikultà. Grazzi ħafna. Is-Sur Mikal Uġadowski.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 tijaj kienet illi l din direttiva miexja fid-direzzjoni tajba. Iżda hemm bżonn li nsaħħuha bla dubju ta' xejn din id-direttiva. Però naħseb illi għalissa ma nistax ngħidilkom kif ħansaħħuha jew x'passi ħanieħdu sabiex nibdlu din id-direttiva minħabba li jekk intom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 illi hemm ċertu forzi politiċi fl-Ewropa illi qegħdin jesplojtaw il-faqar, il-miżerja il faqar il miżerja il il miżerja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 edha tizdiet fil-reġun ta' sigurtà olja u rridu jkunu indirizzati wkoll. Jien naħseb illi anke meta l-kriżi tal-Ukrajina ħadbat tiftit, Zgur li l-populizmu ħajbatti u kol minħabba li l-Europa għaddit minn ħafna affarijiet, għaddit minn datorjat, għaddit minn ħafna problemi politiċi. Iżda xorta waħda nixxina li nħadnu d-demokrazija u l-ħelsien, ġifiri nasab il helsin demokrazija jinsabu fid-DNA tana pal Ewropej.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 minħabba li minna din naraw li il-kriminali għandhom appoġġ kbir fuq il level teknoloġiku. Iżda aħna le, u dawk li suppostatin jġildu jiġġieldu kontra reati kriminali. Taħseb li nistgħu nagħmlu xi ħaġa sabiex inkomplu nġildu kontra il-kriminalità organizzata anke fuq l-internet, taħseb li jista' jkun iktar kooperazzjoni fl-Unjoni Ewropea u anke mal-pajjiżi terzi.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 hija kwestjoni illi taqa' taħt il-portafol tal-kompetenza tiegħi, nixtieq illi naħdem iktar magħkom. U kif qedtilkom ħafna drabi dan kollu jrid ikun bir rispetta dinjita, dinjità, responsabilta' u id-drittijiet tal-bniedem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 illi ħajkonna bżonna għal dan it-tip ta' kontrollu anka dwar ir rizorsi jiena kont et naħseb fuq il-kritika li smajna dan l-aħħar kontra sis tnejn aħna f'Ottubru wkoll ħajkonna analiżi għal bosta possibilitajiet differenti sabiex aħna nibdew naħdmu b'dan il-proġett pull-out. Inti x'ha tkun ir-reazzjoni tiegħek? Grazzi. Grazzi. Fil-bidu tal-2015 ħajkunem hemm revizjoni hemm reviżjoni tal-proposta aħna ordnajna studju u naħseb li mbagħad eh, laqta jkollna r-riżultati tiegħu u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 għanda tkun għanda jkollna politika konkreta wkoll. Għanna bżonna, għanna bżon li jkollna iktar leġislazzjoni, għanna nistudjaw din il-possibilità x'in ħaġa rridu nħarsu lejha b'mod motolistiku Għanna nafu li l-ġellida barranija huma realtà għalhekk irridu nikkooperaw iktar malajr u iktar mill-qrib u rrid ikollna approċċ koordinat fis-servizzi li ħajjadottaw sabiex jgħinu l-ċittadini u għanna u koll namlu skambju ta' informazzjoni u ħagħoħra rridu kun parti mill program li se diskutu fil-futur, rridu niddiskutu kif nistgħu naħdmu fuq u niġildu kontra l-fundamentalizmu u radikalizzazzjoni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 għax diffiċli li naslu għal kizbit konkreti, jem opinjoni differenti, interessi differenti femiet nazjonali. U eh, rridu nkunu ċari u fil-fema tijaj, jekk jena responsabli għal dawn il-kwestjonijiet jena senħares Schengen. Sen id-defendi l-Schengen. Iva, jena nafom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 il-maġġoranza ta' dawk li qed jgħixu illegalment fl-Ewropa jitlu fl-Ewropa mod legali u ma mbagħad jibqgħu hemm u jsiru illegali. Għalhekk pal kummissarju li ħajkun responsabbli s sigurta ta' ċittadini, inti kif ħadd sigura li s-sigurtà interna tal-Ewropa ma tiġix perikolata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 Signora Katerina Kenici. Grazzi ħafna, President. il kummissarju nominat, mela illum tkellimna ħafna dwar l-impenn li inti se issaħħaħ il-ġlida kontra l-organizzazzjonijiet kriminali li dawna imexxu l-immigrazzjoni illegali u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 liġijiet u ta' spiss hemm ir-riskju li fl-aħħar mill-aħħar jintużaw mill-dawn l-organizzazzjonijiet ta' kriminalità organizzata fi eh, operativi illegali pal eżempju l-isfruttament tal-persuni, il-prostituzzjoni fost il-minorenni u każijiet simili bħal dawn. Grazzi. Ehm, eh, grazie signora Zinizi. Eh, grazie.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 Grazzi. Issa, mela, ħanirġbet iktar mill-esperjenza tiegħi. Meta kont student, jina kont membru tal-Moviment Federali, għatma ma dispeċini, għax jiena dejjem mint u nemmen fi Ewropa ma'uda rip il-ħsibijiet tal-missirijiet fundaturi tagħna. Jiġifieri jiena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 Grazie. Iva, nara fjena li dan il-reġistru publiku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 isiru korrotti. Imma jekk irrid inkun ċar jena jekk niġi konfermat bħala kummissarju naħdem fuq il-korrezzjoni ukoll. Imma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 Fi-stati membri kollha tagħna jekk iva mbagħad iċ-ċittadini jirrikonoxxu li l-Ewropa tagħna Ewropa ta' solidarjetà. Peter Müller. Peter Niedermuller. Thank you, Chair. Grazzi, President. Sur Kummissarju nominat pala peress li l-istrateġija ta'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 δημιουργήσουμε καινούργια μέσα. Έχουμε τα μέσα. Grazzi. Mela, jiena ma nemminx li għanna bżon noħol u miżuri ġodda xil-mezzi u l-possibiltajiet diġa jeżisti, jeżistu u ir politika diġa edemmek ma nix bżon istituzjoni ġodda imma għanna bżon ta' politika ġdida ta' sigurta u strateġija ta' sigurta li tkun ġdida skont il-prioritajiet li diġa semmejt jiena waqt din il laqam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 edin nejdu li kienem ċertu suġġerimenti li aħna ħriġna minna ħazana, bħal per eżempju l-priorità li għanda tinata l-ġlida kontra korruzzjoni minnaħat tal komissjoni Ewropea u aħna irridu naraw li l-aħjar prattika f'dak li għandu xieqsam l-amministrazzjoni ta'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 l-għanijiet tagħna blajnuna ta'kom għalek skont il-valutazzjoni li tisseħ palissa jena sanara xista jkunu l-inizjattivi li jmiss mux ħatkun laħjar prattika li nħabbar l-affarijiet illum sabiex nimpressjonakom le intiva tajt ħil dwar xi kwistjonijiet partikolari, ovvjament se nikkonsidrom u jiena nemmen li meta ħajkolna proposta sabiex niddiskutu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 forsi mhux magħruf biżejjed. Grazzi ħafna l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-membri ta' dan il-kumitat għal din is-sessjoni maratona. Jiena tajtkom deskrizzjoni tal-anis ħafna rfin u naħseb li inti taqbel li Dan huwa smieħ fost eh, ħames eh, li eh, ħamsa li aħna se nkunu involuti imma l-iktar li aħna involuti fih u l-membri saħqu fuq il-temi l-iktar importanti li kellhom x'jaqsmu mal-migrazzjoni l-affarijiet interni naħseb li inti għaddejt minn ruxma ta' mistoqsijiet. Grazzi ħafna u grazzi ħafna għatħija tijak għal-iskambju tijak jiena mux senu għat nġudika minn qabel dak li jinti għamilt għax l koordinaturi u l-membri tal-komitat permessa tal-koordinaturi sa biex jiddeċidu jihdu deċiżjoni fuq eh, dak li inti l illum se jagħmlu eh, dana fil-5 sinar tal-lum u bħala konklużjoni nixtieq jiena nitkellem dwar xi affarijiet li inti eh, semmejt illum inti għamilt pensa biex tirrevedi l-istrumenti dwar il-migranzi il legali kif ukoll ukoll dwar is-sentenza fuq żama tad-dejta jekk il-kollega qed jissimma u naħseb li iva tajjeb li inti ħejjejt għal dan ismeħ inti tkellim dwar proposta ġurnata tal-PNR li tikkonforma 100% mal-pakket tal-protezzjoni tad-data kif ukoll inizjattiva sabiex Frantek iġi msaħħar. Inti li għamilt weġibt għal xi mill-proposti prinċipali li tresqu mill-membri, issa salina sabiex nevalwaw naraw x'naħsbu aħna, naraw ukoll kompetenza u nevalwaw dak li jintiet illum se nagħmlu dana fil-5 ta' nofsinhar illum stess hemm xi u jista' jkun hemm xi mistoqsijiet li ma natawx tweġiba se niddiskutu l-affarijiet u mbagħad ninfurmaw dwar ir-riżultat kollegi grazzi ħafna li se nagħmel issa se nitlob lill kummissarju nominat sabiex jagħmel l-aħħar stejji istqarrija ta' xi tliet minuti jekk inti tieħu l-ħames minuti se titlef l-appoċ li eh, inti ksibt tanat eh, <laughs> natiħ bħala tip jekk eh, tixtieq mela tabbuża mill-ġenerozità tagħmel imma dan huwa tip għalik eh, tliet minuti għax aħna Sa għajjena minuti u nishtiq nirgazzjakom għall-attenzjoni ta'kom kollegi kummissarju nominat l-isqarrija tijak tal-axħar konkludenti. Grazzi ħafna President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew l-ewwel u qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom għal din id-diskussjoni vera interessanti li tat il-frott li kellna bejnietna llum. Inti tfajt ħafna dawl, tfajtu ħafna dawl fuq ħafna mill-ħsibijiet tiegħi, ġifiri grazzijiet jiena qed nitla Nħanħalli din il-kamra din is-sala iktar ispirat dwar id-dmirijiet tiegħi jekk niġi konfermat. Jekk iva jekk niġi approvat bħala l-ewwel Kummissarju tal-Unjoni Ewropea fuq il-Migrazzjoni u l-affarijiet interni jiena qed nwedkom li se niffoka tmexxija tiegħi politika u l-esperjenza fuq tliet bil tazzjoni. L-ewwel qabel korrosa biex naċċerti l-Unjoni Ewropea kif intkom is-suġġerejtu ta' dotta politika ta' migrazzjoni olistiku globali u effettiv skont il-prinċipju ta' solidarjetà u proporzjonalità. Ukoll fuq ir responsabilità Mela, it-tieni punt sabiex nindirizzaw eh, l-isfidi ta' sigurtà kritiċi minħabba t teddit u l-isfidi l-ġodda u dejjem bi ħarsin għal drittijiet fundamentali u dmir tagħna ta' biex nassiguraw li kun ambjent iktar segur għat ċittadini kollha tagħna bħala l-aħħar punt mbagħad li nkomplu naħdmu fuq l-iżvilupp tal-politika Ewropea fuq l-affarijiet interni u il-migrazzjoni bi sħubja mill-rip mal-Parlament Ewropew sabiex nkunu bi dia u namlu dialogu miftuħ, eh, trasparenti, kontinwu ma'kom, irrid nkompli naħdem ma'kom bi eh, spiritu ta' trasparenza u fiduċa reċiproka. Nixtieq nirringrazzjawkom ħafna għall-attenzjoni. Thank you. Thank you, Commissioner Designate. Grazzi, Kummissarju nominat, sinti ħadd il-parri Nala issa nixtieq nagħlaq